Fil-Kenja għanna il-pozizjoni komuni tal-gruppi intom tafu eżattament xirrit ngħid jgħid il-President. Mela, issa għanna vot nominali niftaħ votazzjoni. Kulħadd vota? Nalaq votazzjoni? Kien hemm 47 votaw, 64 favur xejn kontra u estensjoni waħda mela maġġoranza din din taddi. Bekk spiċċajna il-xoltana, il-proseverbal, il-rapport ġifiri